illi nkomplu namlu hekk, inkomplu naħdmu sabiex nilħu din il-mira fil-ġimgħat u fix-xhur illi ġejjin. Grazzi. Grazzi. Baronessa Eshten, irċevina seba' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni sabiex nikonkludu d-dibattitu minn bosta gruppi politiċi. l-PPE, Liberali, l-Hodor, PPE, Liberali, Hodor, PPE, l-SND. U b'dan l-avviż aħna nagħlqu id-dibattitu ser nifutaw għada f'nofsinhar il-punt illi jmiss fuq l-aġenda tagħna ir-rapport mill-Onorevoli Brok, l-Onorevoli Gualtieri dwar ir-reżami 2013 tal-Organizzazzjoni u l-Funzjonament tal-EEAS, is-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna. L-ewwel net nixtieq nibda billi ngħaddi l-kelma lis sur Brok bħala rapporter. Nadilu l-kelma għal erba' minuti. Herr Präsident, hohe Beauftragte, verehrte Vizepräsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Sur President, Oli, Signori. Aħna sibna ftehim f'Madrid fejn il-Parlament, il-Kunsill u il-Kummissjoni u rappresentant u li qablu sabiex ikonna Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna. Illi kien ser jiġi mmexxi mir-rappreżentant u l-Viċi-President tal-Kummissjoni il-kapacitajiet tal-Kummissjoni u il-Kunsil u il-Kummissjoni u l-Kunsil kellhom jaqdu l-kapacitajiet tagħhom wara approċċ waħdini ta' politika u s-sinerġija aħna kena niksbuha, sinerġija li ma kienx hemm qabel. Jiena naħseb illi nistgħu ngħidu illi it-tazza hija nofsa mimlija jew nofsa vojta. Jena jkolli ngħid li hija nofsa mimlija f'sentejn u nofs iksibna ħafna l entità l-ġdida illi sawarna. Baronessa Ashton naħseb illi Serbia u Kosovo għamilna ħafna ħidma tajba f'dan ir-rigward iżda jiena naf illi l-kooperazzjoni bejn is-servizzi esterni u l-Kummissjoni mhijiex L-aħjar waħda forsi għaliex ir-rwol tal-Viċi President tal-Kommissjoni ma jidirx eh, tal-mod minnaħa tal-Kommissjoni u għaliex hemm xi biża li jista' jkun hemm xi telf. Għanna l-problema tal-intergovernalizmu illi qiegħed bħal seqer fuqna fuq il-politika barranija tagħna forsi fil-Kunsill ukoll affarijiet mhux mixin il-qudiem f'dwar il-Mali rajna li ma ġara xejn għaliex fuq żewġ naħat il-deċiżjoni ma teħdiġ bis-serjetà. Kooperazzjoni strutturali għadha ma mxiex il-qoddim, issa rridu naħsbu dwar kif nistgħu intejbu is-sitwazzjoni b'tali mod illi il-Viċi President tal-Kummissjoni tkun tista' tmexxi l-kummissarji tal-politika barranija għandek il-Kunsill u koll u għanvolut irridu insaħħu l mekanizmu intern sabiex inkunu nistaw naġixxu b'mod estern ma jkollna koordinazzjoni interna. Dan issa għandu jiġri, jiġifieri aħna irridu ngħidu biċ-ċar illi dan is-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna minnu jibbenefika l-Unjoni Ewropea kollha kemm u ma jistawx joqogħdu jpoġġu f'dubju l-istati membri. Il-pajjiż tiegħi jixtieq illi jkollu iva seta fuq il-rappreżentantoli. U mill-ewwel ta' Lulju 2013 aħna rridu nibdew il-proċedura ordinarja nwafqu l-proċeduri interim għandna 30% tal-personal nazzjonali li huwa impjegat issa kollox irrit isir bl-istess mod sabiex l-iskrutinju jkun jista' jiġi applikat irdu wkoll niżguraw illi fiħdan id-delegazzjonijiet eh, u fl-ambasċati l-affarijiet jaħdmu sew, l-kooperazzjoni taħdem sew dan huwa marbut mal-iskrutinju ma wkoll mal-kapaċità illi aħna naġixxu. għanna ċertu kwistjonijiet marbuta mar-rapportar. U kol mal-istruzzjonijiet irridu nkunu ċari Irrispettivament jekk il-parti intergovernativa jew il parti politika rridu niżguraw illi ma neħdux miżuri differenti illi jkunu kontraproduttivi. Irridu naġixxu b'mod konġunt inkunu koerenti u rridu nevitaw il-naħat il illi jġildu kontra xulxin. Jina naħseb il baronessa Baronessa jishtin aħna nistgħu naħdmu id fit sabiex niksbu miri illi għanna flimkien u nittama illi rapport illi ser nikdbu illi għet nikdbu għara dawn is-sentejn u nofs u li naktib flimkien ma' sul-Gualtieri jkun ta' siwi għalikom jatikom aktar inċentivi sabiex intom tamlu aktar. Nittamaw illi fil-ħarifa naġaw niltaqaw sabiex naraw blima konklużjonijiet ħriġtu intom għabbażi ta' dan ir-rapport. Dinja l-aħħar sena fejn aħna għanna l-istess mandat flimkien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 Normalment erba' minuti bħala introduzzjoni u żewġ minuti bħala konklużjoni imminti ħadd ħames minuti bħala parti mill-introduzzjoni tiegħek u għalhekk għandek minuta biss issa fl-aħħar tad-dibattitu. Nixtieq nagħmel l-istess punt lis-Sur Gualtieri bħala korrapporter ħalli huwa jkun jista' jiddeċidi kif ser jaqsam il-ħin tiegħu il-ħin għall-intervent. Grazzi President, rappreżentant Oli, ir-riżoluzzjoni tar-rapport li ser jivvuta dwar il-Parlament jixtieq jagħti kontribut kostruttiv għal reviżjoni tal-IES. Dan qed jagħmlu abbażi ta' ġudizzju dwar dawn l-ewwel snin ta' ħidma illi jara x'inhu l-limiti, x'kienu l-problemi ma fl-istess waqt qed jara fil-progress illi sar fi ftit ta' snin. Meta aħna tajna l-kontribut tagħna sabiex innedu servizz fl-2010 aħna konna nafu illi lan illi nintegraw struttura tal-Kummissjoni u tal-Kunsill Personal tal-Unjoni u tal-Istati membri kienet sfida ambizjuża u xejn faċli. Bekk dak iż-żmien il-Parlament ċaħat l-obbligu tiegħu illi jkun hemm servizz fil-Kummissjoni sabiex ikonna difiża, politika ta' difiża u sikurta komuni, politika tal-iżvilupp u fl-istess waqt inkunu qrib il-Kummissjoni u wkoll ikun hemm kontroll xieraq minnaħa tal-Parlament dan il-għan dak iż-żmien intlaħaq. U aħna wettaqna servizz illi kolli ngħid eh, illi kellu kompetenzi aktar mifruxa minn min dak li riedet il-Kommissjoni, imma aktar qrib il-Kommissjoni minn kemm ried il-Kunsill. U wkoll li huwa sottopost għal kontroll tal-Parlament li huwa akbar minn kemm rridu tnejn li huma Bek dan huwa strument straordinarju sabiex ikonna approċ veru għal politika globali barranija. Ikonna sinerġija bejn l-istrumenti illi għandha l-Unjoni frazzjoni barranija tagħha u li jkunu koerenti mal-filosofija tal-politika barranija illi tagħti rwol ewlieni l soft power, ġifieri l-kunsens, id-demokrazija drittijiet tal-bniedem, l-iżvilupp tal-popli, mingħajr ma tiċħad l-istrumenti militari u ġestjoni ta' kriżi u koll lan illi nibnu difiża komuni. Illum m'għandniex lan illi neqirdu l-istruttura tal-2010 imma nikkonfermaw kemm dan l-impjant kien tajjeb. Ir-rapport tagħna qiegħed jipprova jsib il-problemi li ma jippermettux li jajes li tesprimi l-potenzjal kollu tagħha tindividwa ċertu soluzzjonijiet illi jidrunna li huma koerenti mal-mira tal-2010 u l-mira li provat tinkiseb f'dawn is-snin. Jien mhux ġan semmi proposti tal-kollega Brock. Jiena nsemmi l-ħsieb tal-istruttura rwol tal-Viċi President hawnhekk l-integrazzjoni tal-istrutturi tal-ġestjoni tal-kriżi, it-tisħiħ tal rwol tal-kapijiet tad-delegazzjonijiet, il-kontroll sħiħ politiku minnaħa tal-Parlament, l-autonomija tal-proċeduri ta' reklutaċ minnaħa tal-Istati membri jiddir li dawn huwa proposti raġonevoli uħu tistaw jiġu mwet bażi tad-deċiżjoni attwali u oħrajn jeħtieġu illi din tarġa tiġi reveduta u aħna nitolbu illi l-Parlament ikun involut bisħiħ eh, kif ġara bl-istess mod ta' kif ġara fl-2010. Jiena fiduċjus illi madwar dawn il-proposti ser ikonna dialogu illi jirendi miegħek baronessa u kol servizzi ta' esterna ser jagħtu strument taħja l-Unjoni Ewropea sabiex ikollha politika barranija illi huwa xiera għall ambizzjonijiet tagħha. Grazzi, Onorevoli Gualtieri, e Signora Ashton sabiex titkellem dwar dan il-punt. Grazzi, President. Dan ser ikun dibattitu interessanti jum għan għal nishtiq nibda billi nifraħ li rapporters, sur Brock, sur Gualtieri, illi eh, nexilom jiksbu rapport bilanċat flimkien ma sur Verhofstadt intom kontu dawk illi fassaltu il-ftajn politiku ta' Madrid fil 2010 L-impentakom u l-appoċ għal twaqif ta' servizz kien importanti u jiena soddisfatta b'ħafna minn dak intom ktibtu fir-rapport. Dak iż-żmien Lantana kien illi noħolqu servizz tas-seklu 21 sabiex nindirizzaw l-isfidi illi kien qed ikonna sabiex nagħtu valur lill ħidma tal-Istati Membri u nagħmlu xi ħaġa aktar minn Ministeru tal-Affarijiet Barranin għaliex għandna elementi ta' żvilupp, elementi ta' difiża. Il-saħħa tagħna tinsab fil-kapaċità tagħna sabiex aħna nwieġbu għall-kriżi b'mod illi jiprofa jilħa ċertu affarijiet, żvilupp umanitarju, sigurtà wkoll jibgħat missjonijiet sabiex aħna niksbu sigurtà dejjema u prosperità. Sentejju nofs wara twaqif ta' dan is-servizz aħna nistgħu ngħidu illi issa għandna servizz modern u operattiv jattira l-aħjar funzjonarji, l-aħjar diplomatiċi mill-Unjoni Ewropea kollha u jinsab hemmhekk sabiex jikseb riżultati fuq il-politika barranija tal-Unjoni Ewropea. Ejjew inkunu ċari. Atma seta jobsur dan qabel ma daħal fis-seħi trattat ta' Lisbona. Issa li rajna l-bidliet nistgħu nkunu ċari hawnhekk. U jiena għandi tlet affarijiet fuq xiex nista' nixtieq nifoka. L-ewwel nett il-viċinat tagħna. Jiena qed dak iż-żmien illi aħna irridu ngħidu fl-Unjoni Ewropea u n-nies irridu jarawna b'dak li aħna kapaċi nagħmlu fil-viċinat tagħna. Jiena nemmen li għandna influenza sabiex aħna niksbu bidla fil-viċinat tagħna u għandna nużaw l-influenza. It-tieni net l-approċċ komprensiv. L-amalgamazzjoni ta' tliet entitajiet tagħmel l-Unjoni Ewropea imsieħeb importanti għaliex aħna nistgħu naqdu l-istrumenti li għandna, l-appoġġ tagħna l-istat ta' dritt, l-operazzjonijiet militari u ċivili lajnuna ta' żvilupp id-diplomazija tagħna. L-operazzjonijiet sabiex nindirizzaw mhux biss is-sintomi imma l-kawżi wkoll illi hemm li kunem wara kriżi jew wara sitwazzjoni u l-kapaċità illi aħna nibqgħu hemmhekk fuq meda twila ta' żmien. Il-massa kritika, aħna l-ikbar ekonomija fid-dinja u fid-dinja tal-lum dinja xaġa importanti. Aħna nistgħu niksbu ħafna affarijiet mod kollettiv u l-istati membri individwali weħidhom ma jistgħux jagħmlu dan. Bekk u importanti illi l-Unjoni Ewropea tmexxi l-ħidma tagħna fis-Somalja, fis-Serbja, l-Kosovo, u kol fil-fajl nukleari tal-Iran u għalek aħna F'din ir-reviżjoni irdu naraw kif nistgħu insaħħu l-kapaċità tagħna sabiex niksbu riżultati f'dawn is-setturi. Jiena qed eh, gost illi naqblu dwar ħafna punti fir-rapport għandkom livelli għolin ta' ambizzjoni u jiena nilqgħu wkoll il-kunċett ta' approċċ komprensiv irridu naġlu iktar fir rigward tal-proċeduri ta' CFSP u CSDP u l-importanza tar ruol tal-Viċi President tal-Kummissjoni sabiex niżguraw il-koerenza ġenerali ta' aspetti esterni tal-politika tagħna. Jiena wkoll imħeġġa minn dan l-input pożittiv għal reviżjoni naħa tal-Istati membri. Is-suċċess tal-IAS tagħna jserraħ fuq il-kapaċità tagħna illi aħna naqdu l-istituzzjonijiet u l-kontribuzzjonijiet sabiex niksbu kemm jista' jkun influenza u fl-istess waqt innaqsu l-ispejjeż fl-Istati Membri tagħna. Fil-reviżjoni li nser inressaq fil-ġimgħat li ġejjin ser taraw ħafna affarijiet komuni ma' dan ir-rapport l intenzjoni tiegħi mhux biss illi nisħaq dwar dak illi qed jaħdem imma wkoll li nitkellem dwar dak li nistgħu ntejbu fuq medda qasira u medja ta' żmien. Jiena nixtieq ukoll nitkellem dwar xi bidliet fuq medda medja ta' żmien bidliet li jaslu fi żmien meta jkun hemm bidla fil-mandat. Dawn ir-rakkomandazzjoni ser jtejbu l-effettività tas servizz tagħna. Iżda aħna ma rridux nilludu ruħna. F'sitwazzjonijiet fejn ikun hemm nuqqas ta' rida politika jew inkella ftehim, nuqqas ta' ftehim fosta ti' membri. Hemm limiti ta' xi jista' jikseb is-servizz. Wieħed mill-kompiti tagħna mhuwiex illi aħna inkunu netwerk globali imma illi natu u niksbu kunsens bejn l-istati membri u l-istrateġiji billi naħdmu fil-qrib ma'kom u mal-Kummissjoni. U bekk jiena nirrispetta il-ħol ta' servizz u dan jappoġġani bħala viċi president u rappresentant għali sabiex għanna nkunu nistaw namlu din il-ħidma ta' koordinament. bija mal-parlament hija part importanti ħafna mis-suċċess. Ftejim li għanna fuq il-responsabilità politika wassal għal titjib konsiderevoli għanna prassi ta' suċċess sabiex aħna nagħmlu skambju ta' femmiet ma' delegazzjonijiet u dawn huma mexxija minni u dawn l-individwi li jidru qudiemkom kooperazzjoni eccezzjonali dwar il-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali u kol dialogu intensifikat fuq il-livelli kollha. Dan jinkludi setturi sensittivi ta' sim ta' informazzjoni klassifikata. Jina nħedġeċ il-tim tiegħi illi jkun dirett kemm jista' jkun ma'kom u jieħu sem fil-laqat fl-avvenimenti tagħkom. Aktar minn mit avveniment fl-2012. Jina nixtieq nrot ħajru kol illi lil mexxejja ta' delegazzjonijiet li għamlu ħidma kbira. Meta jappoġġaw iżjara ta' unek din il-kamra, jiena lesta l inkomplin ntejjeb is-sem tiegħi hawnhekk. Fir-rapport innifsu jiena nixtieq nifoka fuq tliet setturi partikolari l-ewwel net il-kooperazzjoni mal-Kummissjoni imbagħad il-viċi u l-istruttura u l-operazzjoni ta' servizz tqajmu ħafna mistoqsijiet dwar kooperazzjoni bejn l-EAS u l-Kummissjoni u dawn semmew fl-istqarrijiet taftuħ xi drabi aħna nissottovalutaw il-progress li aħna minna sabiex insibu soluzzjonijiet għal bidliet li aħna neħtieġu wara deċiżjoni li jkun hemm li jgħis bħala entità awtonoma. Ma nafx is-sottovalutajniex kemm hemm bżonn ta' ħidma biex dan isir, imma f'konformità ma' rakkomandazzjonijiet tar rapport dan huwa settur fejn aħna ser inkomplu niddiskutu dwaru mal-Kummissjoni jiġifieri li nagħmlu użu aktar frekwenti u effettiv tal-grupp ta' kummissarju kummissarji dwar li jgħajjes taħt it-tmexxija tiegħi. Diġà saret ħidma estensiva, diġà qed isir ħidma estensiva mal-Kummissarju Kummissarju Ċolos, l-Agrikoltura qegħdin naħdmu flimkien dwar Mongolja u ċina u għasir kollu rwol ewlieni fil-Task Force fil-Myanmar u Berma f'Novembru. Ma' Cecilia Malmstrom li Cruz u jiena eh, ħabbarna l-istrateġija ta' ċibersigurta u Antonio Tajani u kollaboraturu kol mill-qrib u qed jappoġġa mijiet ta', ta mexxejja fin-negozji. Michel Barnier jiena wkoll ħdimt miegħu dwar l-industrija tad-difiża, Kristalina Gorgieva hija u wkoll fil-rispons għal kriżi fis-Sirja u bnadi oħra. U l-kollaborazzjoni fuq bażi ta' kuljum għandis B. Parks u Stefan Fule. Jiena nixtieq nroddilhom ħaj kollha kemm huma. Iżda jiena sodisfatta li rapport tagħkom jisħaq dwar il rwol li ias fid-definizzjoni tal-orjentazzjoni strateġika tal-istrumenti esterni u finanzjari sabiex ikonna koerenza bejn il-politika barranija u l-politika tal-iżvilupp u l-anijiet. Dwar it-tieni kwistjoni u wkoll naqbel li hemm l-aktar ċarezza dwar il-kwistjoni tal-viċi għal rappreżentanti u f'konformità ma' rapport rapporta jiena naħseb illi dan għandu jinkludi b'mod aktar strutturat illi natu is-seta l-komissari sabiex ikun jistaw jirrappreżentaw l-IAS fi kwistjonijiet internazzjonali. Diġa għanna mandati speċifiċi għal ministri tal-affarijiet barranin tal-Istati membri sabiex nisprunaw l-impatt kollettiv tal-pożizzjoni tal-Unjoni. Forsi rajtu, rajtu gruppi ta' ministri tal-affarijiet barranin vjaġġaw fl-imkien sabiex jagħtu jibatu messaġġi bħala tim fisem l-Unjoni Ewropea u fisem pajjiżhom ukoll. Fl-aħħar net nixtieq nitkellem dwar l-istruttura u l-operazzjoni tas-servizz aħna ksibna ħafna. U jiena sodisfatta li din il-ħaġa ġiet rikonoxxuta, iż imma dan għadu xogħol għaddej. Jiena nilqa l-enfasi illi namlu kemm nistaw mill-missjonijiet ċivili aħna nibatu aktar minn sebat elef persuna f'Prishtina, Mogadishu, Kabul u Bagdad u Bamako. Aħna napoġġaw bisħieħ il-proposta tagħkom sabiex it-tejbu l-effettività u l-veloċità ta' teħid ta' deċiżjoni operazzjonali fi CSDP u fi CFSP u l-integrazzjoni ta' servizzi ta' respons fl-istruttura. Aħna diġà kon qegħdin niddiskutu proċeduri ta' semplifikazzjoni mal-Istati membri. Dan ser ikun settur tassew importanti jekk kif aħna nħejju għal-Kunsil ta' Diċembru. Irridu naraw ukoll l-istruttura interna u jina naqbel ma' dan u niċċaraw il-linji ta' rapportar l-iktar minħabba sitwazzjoni budgetarja diġà fil-budget tal-2014 jinser nipproponi tnaqqis fin-numru ta' karigi għoljin ta' AD 15 u AD 16 u għanna nibqaw għaddejjin hekk f'din id-direzzjoni fil-kuntest ta' tranzizzjoni istituzzjonali fl-aħħar tas-sena d-dieħla. L-kwistjoni tal-personal ovvjament ukoll jiġbdu l-attenzjoni kemm fir-rapport tagħkom kif ukoll fil-kontribuzzjoni tal-Stati membri l-kwalità tal-personal tagħna ser tiddetermina s-suċċess tagħna. U aħna konna fortunati ħafna bil-kwalità tal-persuni. Kemm ta' dak li huwa bil-qeda ħdejja kif ukoll dak ta' warajja. Jien nixtieq nirringrazzja lil tim tal-management kollu għal ħidma eċċezzjonali tagħhom f'dawn l-aħħar tliet snin. Il-rapport annwali dwar l-istaff li aħna ser nesqu dal-waqt li qudiem il-Parlament ser jikkonforma li aħna minna progress kbir sabiex niżguraw illi ikun hemm il-preżenza sinifikanti tal-istati membri kollha u wkoll il-preżenza tan-nisa f'pożizzjonijiet ewlenin fid-delegazzjonijiet minn tax fil-mija tal-istaff tal-IAS issa ġej mistati membri illi ssieħbu fl-2004. U dan huwa viċin il-sem il-kwota tal-20% tal-popolazzjoni kollha kemm fl-Unjoni Ewropea. Din iċ-ċifra tirrifletti wkoll li hemm preżenza żgħira ta' uffiċjali minn dawk il-pajjiżi li għamlu trasferiment mill-Kummissjoni għal kunsill il-bilanċ fost is-sessi kien għadu ser jibqa' priorità ewlenija għalija. Meta jiena ħadd il-mandat tiegħi kien hemm 10 10 10 nisa illum hemm 24 pożizzjonijiet għoljien u jiena ħabbart erba' pożizzjonijiet oħra diġà fl-2013 fil-pakket tal-kapijiet ta' delegazzjonijiet. Sur Schmidt, il-direttur ġenerali tagħna jaħdem mod attiv sabiex jippromovi l-appoġġ għan-nisa f'dan is-servizz. Fl-isfond tal-reklutaġġ ta' diplomatiċi nazzjonali jiena nisħaq dwar l-importanza ta' uffiċjali permanenti. Jiena naqbel illi dawn huma karriri importanti għall-istaff kollu tal-IAS dan jinkludi l-uffiċjali li ssieħbu fis-servizz mill-Kummissjoni u mill-Kunsill jiena sodisfatta illi x-xar li ġej aħna se nkunu qegħdin niftħu l-pubbliċi eh, pubblikazzjonijiet għal karigi tal-IAS għal uffiċjali tal-Parlament Ewropew istituzzjonijiet oħra f'konformità mad deċiżjoni tal-IAS ukoll għal diplomatiċi mill-Kroazja Ovvjament il-livell ta' ambizzjoni tagħna huwa limitat minħabba r riżorsi disponibbli u ir-reviżjoni titqis ukoll is-sitwazzjoni baġetarja jiena grata ħafna għall appoġġ illi tagħna l-Parlament. Intom tafu illi l-istaff u riżorsi l-oħra aħna writnihom il-Kummissjoni u mill-Kunsill u aħna għadna niddependu fuq il-Kummissjoni għall appoġġ tagħha. Aħna neħejna xogħol doppju aħna stabilejna ruħna fi Brussel sabiex ikonna riżorsi ġodda u impenji ġodda jina jett li l-IAS ser ikompli jibqa prezenti f'postijiet fejjem riskju għoli u kol ser wieġa pal bidli delegazzjonijiet ġodda fil-Libja u fil Myanmar per eżempju, iżda xorta waħda hemm bżonn ta' spejjeż ta' sigurta' għoljien u li ma nistgħux nevitawhom 30 miljun fis-sena għal Kabul, Libja, Bagdad u pajjiżi oħra ta' riskju għoli. Jiena persważa illi aħna irridu nibdlu il-termini tal-budget mal istati membri sabiex naraw il-potenzjal għall frankar Is-servizzi fis-servizzi nazzjonali ta' diplomatiċi u kol farranġamenti simili pal djar tal-Europa. Urdu naħdmu flimkien f'dan ir-rigward. Hemm ukoll diskussjoni dwar żoni differenti ta' attività, attivitajiet ta' konsli, zoni ta' konsolati, skużawni, u zoni fejn palissa ma tantx għanna kompetenza. Dawn il-bidliet mhux ser isiru millu malada. Sabiex nikkonkludi jiena nixta nixtieq nilqa' dan ir-rapport u ser taraw ħafna affarijiet komuni mal-proposti tiegħu. Ma kenniex servizz, imma s sanna servizz illi qed jaħdem tajjeb u jina grata rwol tal-Parlament Ewropew u membri ta' dan il-Parlament fil-ħolqien ta' dan is-servizz jiena nittama illi intom tkomplu tamlu kontribut neċessarju pozittiv għal din l-sfida kollettiva sa tmim tal-mandat tiegħi u anke li l-inmitment tal-mandat tiegħi. Grazzi. Signora Ashton tiene la palabra por un minuto la signora Neinski. Grazzi ħafna Baronessa Ashton. Signora Ninski fisem il-Kumitat Budget għal minuta u nofs. Grazzi, President, Sir Brock, Kummissarju. F'dawn l-aħħar snin reċenti aħna tkellimna ħafna dwar l-istruttura tal-EEAS. Issa wasal iż-żmien sabiex nistudjaw żviluppi futuri ta' dawn l dawn l-iżviluppi u jiena nemmen li Eh, dawn l-entitajiet għandhom jirreflettu l-importanza strateġika tal-Unjoni Ewropea u biss jekk aħna natu importanza strateġika lil dan ir-wol nkunu nistgħu aħna nużaw dawn ir-riżorsi u l-esperti b'mod effiċjenti. Sabiex namlu dawn eh, dan it-naqis fil-budget b'mod sigur jiena nemmen li l-ES u l-Ministri Eh, tal-affarijiet barranin eh, tal-istati membri jridu jaħdmu iktar mill-qrib anka sabiex jagħmlu skambju ta' femmiet bekk l-Unjoni tkun tista' tieħu azzjoni maquda u jiena nixxi ukoll nitlob lil dawk li timexxu lil IAS e sabiex ikomplu bl-isforzi tagħhom sabiex dawna jistabilixxu bilanċ ġeografiku billi jipromuovu eh, li jkun hemm iktar ħaddiema mill-Ewropa ċentrali tal-Levant u nixtieq ukoll li s-Sinjura Ashton tisa' iktar fuq l gwaljanza bejn is-sessi din opportunità li natu ukoll iktar ħsieb lil rwol li l-Unjoni tista' taqdi fuq il-palk internazzjonali. Grazzi ħafna. Dan is-sur Kalfin mhux qiegħed hawnhekk mana suppost kellu jitkellem fissem il-kumitat dwar il-kontroll budgetari forsi se jina għatmana waqt id-dibattitu. Għalek issa nishtiq naddi għal dawk il-kellima li se jitkellmu fissem il-gruppi parlamentari l ewwel qabel kollox għal zewċ minuti s-sur sana franka fissem il-PPE. Grazzi ħafna President, rappresentantu li senjuri. Din il-rekomandazzjoni u senniħu l-opportunità sabiex nifraħi rapporteri sur Brokku sul Galtieri Mela dawn ir-rakkomandazzjonijiet ġejjin Eddin eh, hemmhekk ehm, qed jimxu fit fit ma' deċiżjoni tal-Kunsil tal-2010 sabiex jtejbu l-deċiżjoni tal-Kunsil tal-Ministri permezz tar-reviżjoni. Jien naħseb li l-ewwel punt huwa wieħed ċar ħafna, jiġifieri li s-servizz qed jaħdem b'mod tajjeb, qed jaħdem fuq livell prattiku importanti li nirrikonoxxu il-ħidma tal-rappreżent u li t-tim tagħha, speċjalment eh, is surrimen Nixtieq nisħaq fuq il-fatt li għandna bżonn nis u aħna fuq il-loġika ta' xed jagħmel dan is-servizz u l-qafas legali tiegħu ġifieri fejn il-Kunsill warra prizorsi materjali u ħaddiema sabiex dawna jikkonformaw ma' l-għan u dan is-servizz x'inhuwa ma nistgħux aħna nippretendu mirakli minn għandu peress li hemm rizorsi finanzjarji tal-ħaddiema li hemm edina hemmhekk dispozizjoni dispożizzjoni tal-EEAS u eh, il-budget huwa simili pad budget ta' Danimarka u nistgħu inqablu u nistgħu ntejbu l-koordinazzjoni bejn li jes e l-istati membru l-istituzzjonijiet u nistgħu nsaħħu wkoll is-seta ta' rappreżentantu li permezz ta' eh, kwistjonijiet eh, politiċi il-Ministri tal-Istati Membri jistgħu forsi jagħtu parir fuq xi ħidmiet tal- rappresentantoli, per eżempju, task force għall-Eġittu, eżempju ieħor il-firma bejn il-Renju ta' Spanja u Yemen fuq eh, servizzi konsulari. Hemm punt li huwa vera importanti ġifieri li rridu nisfruttaw l-esperjenza kollha tal-nies diplomatiċi li qegħdin fl-Unjoni Ewropea u li nużawhom mal-interessi tal-komunità u sabiex l-istituzzjonijiet isiru iktar effiċjenti hawnhekk il-punt il-prinċipali huwa l-modernizzar tal-istituzzjonijiet tagħna sabiex naċertaw l-Unjoni titkellem vuċi unika u li l-Unjoni jkollha politika barranija li ħad tkun iktar effettiva, iktar konsistenzi jkun hemm iktar aċċess għalija u li l-istati membri għandhom bżonn jevitaw sitwazzjonijiet li mhumiex xirqa dana ġara bid fuq is-Sirja, l-istati membri rridu jaraw fejn jinstabu il-vantaġġi. Grazzi ħafna, nixtieq issa nagħdi l-mikrofonu. Nis-Sinjura Gomes li ħat titkellem fissem is-soċjalisti. Iva li nibnu aħna istituzzjoni mill-bidinet dana għatma kien kienet xi ħaġa faċli l-ambaxxatriċi għaxin u l-ambaxxatur il-baronessa għaxin u l ambasċatur Imon dawna rridu nikongratulawhom rajna li il-servizz issa sar effettiv, hemm bżonn li jkun hemm viżjoni għas-servizz ħalli bekk dan is-servizz ikun jista' jħaddan politika komuni u jkun jista' jħaddan il-valuri eh, Ewropej u jħares l-interessi strateġiċi tal-Unjoni Ewropea fid-dinja fuq il-palk dinji. Man għanna nerġaw u fuq dan il-punt neffermawħ importanti li rappresentant u li tkun responsabli għal koordinazzjoni politika bejn l-istrumenti kollha tal-Unjoni Ewropea li għandhom impatt fuq il pijata tad-dinja, per eżempju l izvilupp l lajnuna monetarja ir-rwol doppju tagħha bħala rappreżentant u l-Viċi President tal-Kummissjoni huwa rwol importanti ġifieri għandna bżonn naċċertaw li jkollna r xir għammek il-kummissarji differenti rridu jaċċettaw it-tmexxija tagħha u r-rappreżentant u li trid tmexxi trid ukoll tieħu xi riski u trid tisfida dawn il-kummissarju ma mux il-gvernijiet nazzjonali. Importanti li ninvestu fil-politika komuni assigurtaw Diffizi mhux biss għal raġunijiet operazzjonali ma fi żminijiet ukoll ta' kriżi finanzjarja u ta' kriżi li stati membri dawna jużaw ir rizorsi kollha li huma għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom. Irridu aħna nużawhom dawn ir rizorsi sabiex naċertaw li u l-Europa nkunu nistgħu aħna nkonformaw ma' rekwiżiti tagħna u l obligi tagħna fuq livell internazzjonali. Dwar tmexxija l-azzjonijiet tagħna kif smajna me senjura il barna Ashton rritu kon rritu nitkellmu dwar il-promozzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u l-ħarsin tagħhom irridu aħna nappoġġaw eh, dawn l-affarijiet rridu naċertaw li jkollna l-istrumenti sabiex dawn jiġu appoġġati u koll naċertaw li dialogu tagħna ma' pajjiżi ta' jisifu drittijiet tal-bniedem mill insiħba strategiċi tagħna pal pereżempju l-Istati Uniti, ċina, r-Russja, l-Indja u l-Brażil li dawn jkunu trasparenti u jkunu imlaħmin ukoll li kollom għanijiet u rizultati tajbin. Grazzi ħafna Sinjura Gomes, issa flisem il-liberali il-Sinjura Nate Uttenbrook għal żewġ minuti. Sinjura Rappresentant Oli, Iva, permessa trattata l-Lisbona il-politika eh, barranija ta' sigurta u difiza, Iza, issa mela saret adulta u qed eh, tibni il-bażi għas-servizz eh, Ewropew, ovvjament ma eh, diplomatiku imma ma nistgħux nużaw il-kelma diplomazija peress li huma l-istati membri li għandhom id-diplomazija Lek aħna tajni dan is-servizz li sem ta' servizz fuq l-azzjoni esterna nafu li memx ambasċati tal-Unjoni Ewropea ma' delegazzjonijiet u l-kapijiet tagħhom m'għandhomx l-isem ta' ambasċatur. Eh, lod Dafnus forsi eh, dana eh, mux ħajaċċetta jekk najdu dawn l-affarijiet, forsi ħajixraq fi klimu jekk ismajek. Imma dawn huma affarijiet żgħar. U il-fat li l-istati membri fil-bidu ma xaqux jikoperaw ma dan il servizz da ma kienx ħaġa tajba, imma l-eżistenza ta' servizz li qed jaħdem b'mod tajjeb inqas minn tliet snin wara l-bidu tiegħu dinha xi ħaġa vera pożittiva u tibtaq miraklu żgħir u għandna nifirħu b'dan il-miraklu. Ovvjament hemm loka titjib ħafna titjib jista' jsir. U il-fatt li eh, inti ir-rappreżentant u li iċ-ċer tal-Kunsill dwar l-affarijiet barranin kif ukoll viċi President tal-Kummissjoni naħseb li dawn ir-ruoli jirrekedu s-saħħa eh, mhux umana. Nafu li inti għandek ħafna stamina Barranessa għaxin imma naħseb li hemm possibilità li jkun hemm iktar minn deputat wieħed li fuq livell politiku jkunu jistgħu jirrappreżentaw ehm, dan ir-wol ta' rappresentant oli hemm bżonn li jkun hemm il-flessibilità, hemm bżonn ukoll li l-flessibilità tippermetti għall adattament għal sitwazzjonijiet li qed jinbidlu malajr ħafna u hemm bżonn sabiex nevutaw li x-xogħol doppju isir u sabiex ukoll li e, ikun hemm sim u e, informazzjoni li tana bejn l-istituzzjonijiet differenti. Grazzi ħafna, grazzi Sinjura. Fisem il-ħodor. Is-Sinjora Brantne għal żewġ minuti. Grazie ħafna President, nixtieq nilqa Sinjora Ashton hawnhekk magħna kif fadna kif smajna minant il-kollegi Iva, inti ksibt ħafna matul dawn l-aħħar eh, snin u jistoqloq eh, ġifieri il- Eh, li nfaħru għal dan. Imma tista tagħmel aħjar, nistgħu nużaw din ir-reviżjoni bħala eżerċizzju eh, serju mhux biss biex ngħidu iva iva le le. Nixtieq nisħaq fuq xi kwistjonijiet partikolari, jiena naħseb li għan prinċipali tas-servizz u xi ħaġa li inti ħdimt fuqha li l-Unjoni issir fost l-aħjar atturi qed nitkellem dwar il-prevenzjoni tal-konflitti, il-ġestjoni tal-kriżi, tweġiba l-konflitti, soluzzjonijiet u inti vera mort sajjeb eh, eh, fil-kassa Serbia u Kosova imma Myanmar u Yemen ma tantx nisima dwar dawn il-konflitti ma jiena naħseb li hemmhekk is-servizz ħadem b'mod tajjeb kellu rwol tajjeb U sabiex nkunu aktar aħjar imma jiena naħseb li inti trid tieħu r-wol tiegħek bħala l-Viċi President tal-Kummissjoni eh, biktar serjetà bħala tieni punt jiena naħseb li għandek bżonn tintegra il-strutturi differenti b'mod aħjar. Kellna dibattitu ma' Sur Poposki dwar dan il-punt u iva huwa qal li jiena l-istruttura l-korretta eh, li ġiet negozjata ftit snin ilu jiena namira għal klimu imma eh, kif smajna smajna li inti ma tistax tagħmel kollox u huwa wkoll mhux struttura ma' persuna u issa wasal iż-żmien li noħolqu l-istruttura l-korretta li diskutejna tliet snin ilu u għadni konvinta li dana se eh, javvanza l-Unjoni Ewropea fil-tweġiba tagħha l-kriżi u sabiex ukoll tagħti soluzzjonijiet tal-paċi. Jiena ferm kontenta li inti semmejt li l-fatt li hemm duplikazzjoni mhux meħtieġa hemm wis fuq il-qoċċata hemm wis persuni li qed jaħdmu ukoll eh, biċċin l u naħseb li dan se jkollu implikazzjonijiet tal-budget tal-2014 mbagħad dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u dan il-bilanċ. Inti wet pjantazzjoni li se jindirizza dawn l-ostakli strutturali għan-nisa. Jiena naħseb li hemm dawn ħafna ostakli strutturali għan-nisa fil-qasam ta' diplomazija u naħseb li inti għandek bżonn tistudjom dawn l-affarijiet fil-qafas tar-reviżjoni u bħala l-aħħar punt inti persuna waħda eh, għandek tlet rwoli Tetik Papel, iġifiri jekk eh, tista' inti jekk joġbok tipproponi tlet deputati ħalli bekk ma f f'sitwazzjoni fejn trid tattendi tlet laqat fl-istess ħin u ma tistax tattendihom il-koll. Grazzi ħafna. Fisem il konservizli li sijar is-Sur Tannek. Sir Presidenti, jina fil-bidu kon xej xettiku dwar li jes li kellu l-potenzjal li juhu level mhux aċċettabbli ta' setat mill-gvernijiet, imma jiena issa bidilt xi ftit eh, l-opinjoni tiegħi minn eh, taħt it-mexxija ta' Kati Ashton rajna dan is-servizz jinbena minn mill-mixejn mill-bidunet u qed nitkellmu eh, dwar l-Istati l-Istati Membri kollha qed jitkellmu b'vuċi waħda ma jkunx hemm konflitt man NATO, pereżempju organizzazzjoni ta' sanzjonijiet kontra l-programm nukleari tal-Iran, il-ħidma Israelenta ta' Iran Fetalanta u mbagħad il-dwar it naqis tal-piraterija fil-kosta ta' Somalia, il-missjonijiet ta' taħriġ fil-Malja Burma u mbagħad il-ftejm Kosovo Serbia eh, jiena nifraħ l Baronessa għal dan il-ksib eh, vera eh, eċċellenti. Aħna dak li nixtieqnu mill-IS l-IS e Organizzazzjoni tal-Ekomena tal-Iskala u bi ehm, ehm, mandat ċar vera ta' dispeċi li dan ir-rapport qed jipprova jwessar il-mandat tal-IS li minn dawn u qed nitkellmu dwar ehm, iktar setat istituzzjonali. Aħna ma nistgħux aħna naċċertaw fejn ikun hemm eh, gruppi ta' batalla li jkunu bħala eh, forza eh, ta' reazzjoni rapida u mbagħad l-iktar li jkunu l-Ingliżi u l-Franċiżi li se jibatu l arm il-soldati taħħom u hemm il-possibilità li l-istess truppi Franċiżi u tar-Renju taħt il-QMV kollom jimmorru jġildu mingħajr il ftim eh, il bil mill-gvernijiet tagħhom u l-istati membri għandhom prioritajiet differenti il-budgets u tħassib ġeopolitiku differenti mhux aċċettabbli li inti eh, tisforza pajjiż individwali li jieħu dawn id-deċiżjonijiet xi kultant kollus li jiswa ħafna flus u li marru kontra l-interess internazzjonali u mbagħad dwar it naqis fil-input tal-Istati Membri fil konsil il-Presidenza li qed bidl kull sitxu, dan huwa element fundamentali tal-qafas istituzzjonali tagħna u jekk se nwaqfu dan il-wol inkunu aħna qed insaħħu dawk il-vuċijiet li qed jitkellmu forsi eh, eh, eh, dwar in ta' demokrazija u għandna wkoll nistudjaw Rilex illa la m'għandniex delegazzjoni f'Panama imma għandna delegazzjoni vera kbira ġewwa Barbados. eh, una eh, Grazie ħafna, għanna karta blu. Jena, mux sennati il-mikrofonu il-dawk taħt il-karta blu jek se jitkellmu iktar tarta xie kiva mbat mbagħad ħan nispiċċaw bid-diskors eh, kontra diskors kontra diskors u ħantawlu l-affarijiet għalhekk għal minuta u nofs issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lil ta' Datmut fisem l-EFD. Li jess il-Servizz Barran tal-Unjoni Ewropea, Servizz tal-Unjoni Ewropea dwar l-affarijiet barranin u għabazat fuq iħsib li hemm interessi komuni fost 27 stat membru differenti. Ma din mux eh, il-verità, fil-Libja 8 pajizi Ewropej biss ħadu sem, mux 7 u u eh, pajiz minnom ma kienx membru tal-Unjoni Ewropea. Is-27 stat membru u huma koalizzjoni ta' dawk li mandom xirrida u xikultant kultant inqas minn hekk. U hemm ukoll il-fatt l-ispejjeż żejda involuti f'dan is-servizz il-ħaddiema tal-IAS jirġivu salarju għoli sa mit uffiċjal dawna qed igawdu b'salarju li huwa iktar mill-Ministru um, għall-Affarijiet Barranin tar-Renju Unit. Il-klima finanzjarja tfisser li il renju Unit dana qed jala l-ambasċati u l-konsulati. ma' xorta waħda aħna qed niġu sforzati sabiex nikontribwixxu u ammonti konsiderevoli li dan is-servizz eh, tal-Unjoni Ewropea għall-affarijiet affarijiet barranin sabiex politika barranija tavvanza ruħa politika li mhix tagħna se nirrepeti mhix tagħna u għalhekk naturija għal darboħra li l-isħubija tar renju Unit fl-Unjoni Ewropea fil-verità qed naqqas il- prezenza tagħna fid-dinja. Kollegi għal minuta fissem il-Gui NGL is-Sur Mejem. Grazzi, President il-grupp tagħna dana ma xaqx eh, li jetwaqaf li minħabba l-istruttura l-mandat u naqas ta' skrutinju li eh, il-Parlament Ewropew rrid japplika fl-aħħar mill-aħħar il-politika barranija f'kull stat membru ovvjament e, trid taqa' taħt l-iskrutinju tal-parlamenti kollha, imma dan mhux il-każ tal IES u dina vera problema serja peress li aħna qed naraw xogħol doppju li qed isir ġifieri bejn is-servizzi diplomatiċi tal-istati membri u l-IAS tal-Unjoni Ewropea din l-istruttura għandha timxi id fit permezz tal-wol e, iktar effettiv tal-Parlament Ewropew Punti ieħor membri onorevoli, għadna l-bos ħafna mill l-ideja ta' politika barnija tal-Unjoni Ewropea li tkun konsistenzi din dan is-servizz irid ikun hemmhekk sabiex jappoġġa il- politika barranija ta' sigurtà u difiża tal-Unjoni Ewropea qed nittama li jiena li il-politika barranija futura tal-Unjoni Ewropea se tkollha x'taqsam mażar mar tal-armi il-kooperazzjoni u soluzzjonijiet tal-konflitti. Grazzi ħafna, issa se nalqu l-kellima minn aħħa tal-gruppi din l-lista ta' kellima, issa se nagħdu l-kellima mm, individwali se nibdew għal-minuta u nofs is-sur Vice President Protraskovic. Grazzi. Grazie, President. Rappresentanto li jena sen nibda diskorsi għajdi billi najt li li jesta beda mill-bidu setajnu nafsilu nofsilu dan wera li kien ukli u effettiv. U sabiex nġustifika din l-opinjoni, jena nista nkellimkom dwar is-sitwazzjoni fuq is-Serbja u il-Kosovo, il-proġett tal atomi tal-Iran jew inkella dawk l-operazzjonijiet kontra l-pirati fis-Somalja. U um, pala president li jaħdem mal dawk il-pajjiżi tal-isħubija tal-Vant jiena wkoll sodisfat bil-fatt li l-politika tagħna tal-ġirien inklus il-isħubija tal-Vant li dawn l-affarijiet huma preżenti fl-azzjonijiet tal-IES. Id-deċiżjonijiet personali dwar ehm, e, e, delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea f'dawn il- pajizi tal isħubija tal-vant irridu jiġu ġudikati b'mod pozittiv imma hawnhekk nixtieq jiena nitlobkom sabiex isaħħu l-pożizzjoni tal-kapijiet ta' delegazzjonijiet tistgħu per eżempju eh, t u iktar ħidmit l-amministrazzjoniet li huma iktar baxi ħalli bekk il-kapita delegazzjoniet jikunu jistgħu jaħdmu fuq dawk l-iktar kwistjonijiet il-kbar. Ma ovvjament dejjem ikun hemm lokal titjib jiena nixtieq niġbed l-attenzjoni tiegħek lejn l-opinjoni ta' Amnesty International li qalu dwar il-protezzjoni u l-promozzjoni ta' drittijiet tal- bnidem l-Unjoni Ewropeja inqas effettiva llum milli kienet qabel ma inħoloq dan is-servizz li Grazzi ħafna għal minuta is-Sinjura Jakinsari. Grazzi ħafna, grazzi President fid-dinja mela aħna et nerġgħu nqasmu il-seta tal eku huwa vera importanti li l-Unjoni Ewropea titkellem b'vuċi waħda fil-qasam tal-affarijiet barranin u għak vera importanti li li jessissir iktar effiċjenti l-baronessa Ashton ħabdimet fuq dan il-lan u li jess storiku dana Eh, servizz sar realtà ma għandi d-dubi tiegħi eh, ġifieri għax hemm ħafna birokrazija involuta u inti ma rnexxilekx twetta il-politiki li xtaqt inti twetta kellna bżon aħna nakku x xogħol doppju u aħna għandna bżon ninfurmaw l-estati membri u l-atturi differenti nixxin nitkellem dwar fattur wieħed mela li EIS għandna namlu iktar viċin eh, lejn eh, iċ-ċittadin. Meta koppja Finlandiża u eh, raġel Awstrijak inħatfu f'Jemen ma konniex nafu jekk li jes kellu x'jaqsam mal- Fat li nħelsu jew l-istati membri kienu valuti nixtieq nirna nirringrazzja kal dawn l-attivitajiet tiegħek u għar-rapport tajjeb grazzi. Por un minutu medio. Grazzi. Għal minutu għal nofs. L-Onorevoli Lemsdorf. Grazzi ħafna, Sur President jina xtaqt nfakkarkom li tlet snin ilu aħna bnejna il-ħbib tal-EEAS pjattaforma temporanju fejn akademiċi u diplomatiċi fil-talġejjini jistaw jiltaqaw flimkien biex jitkellmu dwar l-istruttura tal-servizz. Illum il-ġurnata qed nerġgħu naraw elementi li suġġerejna jiġifieri li konna id-deputati xaħġa ħaġa li ma tantx intoġbor dak iż-żmien, però jidher li wieħed ma jistax jistenna illi reprezentant o li tkun preżenti kullimkien għaliex eh, nafu illi dina tkun xi ħaġa impossibbli mingħajr ma nkollna il-viċi. U allura dan huwa wkoll punt li nsemmu fir-rakkomandazzjonijiet tagħna. Kwistjoni oħra wkoll li semmejna li konna struttura usa ta' tmexxija iktar milli konna Eh, segretarjat wieħed ġenerali. Iżda ma nishtiqux li konna amenons griż u wara l-kwinti li ma jiddirx fil-parlament. Xtaqna li konna l-opportunità li natukom kemm jista' jkun informazzjoni fil-funzjonijiet tagħkom ta' tmexxija u naħseb il-prinċipju du validu. L-aħħar punt il-kollega l-Erlof Dartman semmiħ eh, dan il-punt. Iva, din naraw jedin din u l-konsulati din jenal U għallura l-EAS jista' jagħti valur miżju tal-ġistati membri dan il-mod jitkomplaw eh, jiġu eh, servuti wkoll b'dan is-servizz. Grazzi. U grazzi tal-li inti wkoll eh, għal mod kif inti reġixxajt pala kollega u pala ħabib. Il-kellim li miss l-onorevoli Lunaċek. Grazie ħafna, President. Barnes Ashton, Signori. nifraħ lilek u l-tim tijak għal dak li jintom ksibtu dawn l-axħar sentejn nofs. Xej ma kien faċli dan iż-żmien u naħseb ħaqek rikonoxximent għal dan il-fatt. Għaliex għadin naraw illi għanna struttura, organizzazzjoni, l imbnit u normalment nisimaw min se jaħdem fi strutturi bħal daw minn qabel. Nafu l-situazzjoni kienet faċli, ma kienx faċli, u nafu illi inti kellek bżon tamil ħafna xogħol biex kollox jaħdem kif suppost. Ija ħasra li li paxxaturi eh, li jirrappreżentaw l-Europa f'postijiet f'pajjiżi l-oħra ma jistawx jissejħu ambasċaturi. Forsi xaġa nistgħu nbidlu fil-ġejjeni u um, iżda naf illi tassew ikonna kizbiet importanti l-qoddim li jistaw jibidlu l-istorja tagħna f'dan il-qasam. Jista' jkun li konna xi ostakli fil-ħidma tal-EAS, ostakli li forsi jibqaw għal żmien twil, dawn huma ostakli li nsibu fl-istruttura tal-Unjoni Ewropea u r rekwiżiti tar-regola ta' unanimità stati membri gbar mux forsi eh, din situazzjoni fejn u illi dan is-servizzi kollu ruol tant importanti fil-politika esterna. Dija mhix tortijak, it-tort insibuh b'nadi oħra, neħtieġu konvenzjonijiet oħra u arranġamenti oħra f'dan ir-rigward. Inti jew is-suċessur tiegħek Eh, ikomplu ix xogħol se tkomplu x-xogħol u nixtieq li nara mara oħra tmexxi l-organizzazzjoni l qudiem jekk l-istati membri jinnominaw aktar nisa, allura dina tkun biss xi ħaġa tajba. Il-kellima titlef il-mikrofonu, jiddispjaċini il-President, Spiċali kil ħin L-Onorevoli Kovalissa. Grazie President. Grazzi Kummissarju. Jina osservajt ix-xogħol tal-EAS fil-pajjiżi pal ukrajina l-Moldova, Belarus u nista' nsemmi pajjiżi oħra. Pajjiżi fejn hemm il prezenza tal-EAS. Dan huma eżempji ta' suċċess. Dan is-servizz sar element tal-pajsaċ Ewropew. U nixtieq illi l-imsieħba tagħna fil-pajjiżi tal-Vant ifittxu dan is-servizz bħala għodda għal ġejjini. Aħna qegħdin nippruvaw eh, nsaħħu li EAS mod artifiċjali sar ħafna xogħol tajjeb b'approċċ moderat u naħseb illi dan l-approċċ moderat se jkun fil-fatt is-saħħa tas-servizz xemni allura, inti tkellem tajjeb ħafna dwar drittijiet tan-nisa, ejja ma nitkellmux ukoll għalfejn ma nitkellmux ukoll dwar drittijiet tal-Kristjani li qed jiġu persekwitati. Għandhom bżonn ukoll l-appoġġ tiegħek eh, rappreżentant Oli. għanna bżonn bilanċ ġeografiku aħjar għaliex il-Polonja għada lura ħafna fl-istatistika. Jekk li jes għandha tkun ta' suċċess, allura jeħtieġ li inti tiżgura illi il-bilanċ ukoll jiġi rispettat. Grazzi. Grazzi l sur Koval. L-Onorevoli Van Hecke għandu minuta. Grazie, President. Jiddispjaċini jina se jkolli eh, ma naqbilx ma l-kellim ta' għabli għaliex il-pożizzjoni tiegħi ija li l-EEAS huwa studju ta' kif m'għandniex inġibu ruħna. Minn barra dan dan huwa eżempju ta' servizzi li għandna nwarbu bħala parti mill-istituzzjonijiet Ewropej. Inkun nista napprova però il-qofol ta' rekomandazzjoni għaliex eh, qegħdin nitolbu għal ċertu bidliet iżda anki jekk inneħħu situazzjonijiet ta' abbuż, anki jekk baronessa Ashton eh, dal-waqt tiġi fit tmien mandat tagħha u anki jekk aħna naraw illi neħu dawn id-diplomatiċi Ewropej li din jitħallsu wisq, xorta waħda jibqa l-prinċipju essenzjali l-Unjoni Ewropea mhijiex stat federali, l-Unjoni Ewropea mhix lesta għal politika waħda barranija, lanqas ma hija lesta għal demokrazija waħdanija. Eh, forsi inti dispeċi għal din il-ħaġa, jina dispeċu għal din il-ħaġa, iżda minħabba dana kollu ma naħsibx illi nistaw nkomplu ninvestu dan u flus kolla fi proġett illi bla fl-ħar mill-ħar mhuwiex utli. Grazzi kollega. Il-kellim li jmiss, minuta u nofs. L-Onorevoli Donjon. Grazzi, President, Rappresentant Oli, l-EEAS u il-pozizjoni tijak huma elementi pozittivi mit-trattat eh, tal-Lisbona minn kejja il-ġufijiet tat-trattati. Iżda ejja ma ninsewx li meta nitolbu l-ċittadini fejn jixtiequ jaraw ir-rwol eh, kollettiv tal-Unjoni Ewropea ġviri rwol aktar attiv, id-diplomazija, is-sigurtà u d-difiża huma parti mill-prioritajiet li huma jatuna u allura tajjeb li naraw dan ħar tliet snin dawn l-iżviluppi u l-fatt li issa għandna korp diplomatiku wieħed għandna ċertu progress għal forsi għadna ma wasalniex fejn nixtiequ għalhekk nappoġġaw ir-rakkomandazzjonijiet eh, li li twaslu mir-rapporters Sur Brocco Sur Gualtieri iżda nixtieq ukoll nisħa il-missjonijiet ċiviċi u militari tal-Unjoni Ewropea. Fil-kapaċità tiegħi jiena tajt mal-kapijiet kollha ta' delegazzjonijiet ta' missjoni ħafna drabi smajna l-istess punti. Ħafna drabi li pjanar huwa e, wis eh, ta' pis kbir u koordinament mhux qed ikun biżejjed u allura flessibilità ma tantx teżisti. Bekk huwa importanti li ntejbu din is-sitwazzjoni il-kredibilità tagħna esterna kif ukoll ix-bija tagħna qegħdin friskju rappreżentant oli jiena nisħaq dan il-punt mod partikolari meta inti wkoll għandek il-pożizzjoni ta' Viċi President tal-Kummissjoni. L-istruttura finanzjament tal-Kummissjoni jeħtieġ li jintużaw aħjar fil- miżuri tal-EEAS. Grazzi l-Nervli Danjon, issa jmiss l-Onorevoli Munis Deuza. Grazzi, President fiħtan dan il-rekomendazzjonijiet għanna żewġ punti li nilqa. Nixtiequ nippromovu aktar kooperazzjoni bejn il-Segretarja tal-Konsilju u l-Kummissjoni kif ukoll rwol aktar flessibbli għar-reprezentant Oli. Illi ċertu każijiet eh, jista' jkollna e, uffiċjali oħra li jieħdu la posta. U għallura importanti li l-IAS jagħti priorita lil diplom diplomatiċi nazzjonali li tforsi eh, tilfu l-ambasċati tagħhom u allura dan is-servizz jeħtieġ li tasew juri il-valur tiegħu. Għalissa per ordu niżguraw li ma naqsux il-garanziji għal ċittadini Ewropej pajjiżi terzi kemm il-EAS u anki l-Parlament ma ndirizzawx mod sodisfaċenti il-problema ta' zbilanċ fost il-sessi. Din hija problema fuq il-livelli oljin ta' servizz. U għanna u kol situazzjoni ta' inqas minn 25% ta' kapiet ta' delegazzjati. Iżda nafu umbat li għanna 7% ta' rappresentanta, għanzini 70% ta' rappresentanza tan nisa eh, fis-servizz. U allura jiddispjaċini illi forsi ma laħaqniex il-figuri li xtaqna u naf il-delegazzjoni tal-PPE ma laqax eh, emenda ta' soċjalisti fejn aħna tennejna il-pen tal-parlament illi kien jitlob għal kwoti u kellim jitlef il-mikrofonu. Jiddispieċini għajt il-President inti eh, għaddilek il-ħin. L-Onorevoli Jaten Maki, grazzi President. Jiena ta' sew kontenta għalix hawnhekk għandna rapport importanti għalina biex nipromuovu il-EEAS. Hawnhekk qegħdin nisqu il-bilanċ ġeografiku u f'dan il-bilanċ ġeografiku nista' jkollna distribuzzjoni aktar ugwali. Dan jfisser li l-Stati membri kollha jeħtieġ li jkunu rappreżentanti b'mod ugwali, b'mod bilanċat f'dan is-servizz. Sfortunatament illum is-sitwazzjoni hija tali illi il-pajzi kbar eh, qegħdin jiddominaw f'dan is-servizz 14% tad-diplomatiċi huma Franċiżi, bla dubi persuni eh, tajbin fil-pozzjoni tagħhom, iżda pajjiżi oħra u għandhom diplomatiċi tajbin. Kif qalet il-Baronessa Ashton, 18% ġejjin minn 12 il-pajjiż eh, il-ġodda, membri ġodda tal-Ewropea. Iżda mill-15 il-pajjiżi il-qodma dawn joffru 80% tal-uffiċjali fis-servizz dan mhuwiex bilanċ l-aħħar mill-aħħar. Bekk neħtieġu li siru korrezzjonijiet għal dan kollu. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Pietrowski għandu minuta. Grazzi ħafna ir-revizjoni tal-funzjoni tal-EAS u kol għanda tiżgura illi għanna bilanċ ġeografiku. F'artiklu 40 il-Parlament fir-rapport tiegħu qed jisħaq il-bżonn illi eh, nużaw l-azzjonijiet kollha sabiex inżommu jew nintroduċu bilanċ ġeografiku fil-livelli kollha u fil-pożizzjonijiet kollha. Iżda il-bilanċ għadu nieqes. id diplomaċi mill-Istati membri fostom il-Polonja huma Eh, ta' numru sajr fil-IAS meta nqablu ma' diplomatiċi mill-pajjiżi eh, l hemm sejħa qodma tal-Unjoni Ewropea. Il-Polonja li hija eh, sitt l-ikbar pajjiż Ewropew minn dawn id-delegazzjonijiet kollha suppost għandha tnax il-pożizzjoni mhux erba' bħal manda bħalissa, u mbagħad aħna maħniex rappreżentati wkoll f'pożizzjoni f'livelli iktar baxxi fis-servizz minn 3000 eh, uffiċjali nafu li Polakki huma 3% il-Parlament Ewropew qed jara il il-bilanċ ġeografiku għandu jqis il-kwotas nazzjonali fis-servizz. Grazzi. Grazzi ħafna. Minuta u nofs. il li miss l onrevoli Preda. Grazzi ħafna, President. Jiena nieħu pjaċir nara il rakkomandazzjonijiet tar-rapport jisħu l-fatt li l-EEAS huwa servizz ġdid u għalhekk ma nistgħux nistennew is-servizz illi jaħdem mija fil-mija. Fl-ewwel ftit snin eh, tal-operati tas servizz naħseb illi xi kollegi fil-Parlament kienu wisħorox lejn il-Barressa għax meta nqisu il-limitazzjonijiet li kien hemm u li taħdom il-EAS dit eh, taħdem naħseb allura illi għanna nafsu fuq il-flessibilità. Flessibilità għal dak li għandu x'jaqsam id-distribuzzjoni ta' risorsi u anki tal-personal. Meta bidlu l-linji ta' politika, bħala rizultat ta' bidliet u avvenimenti bħal rebbija qarbija u anki azzjonijiet rapidi fil-politika barranija u anki aktar flessibilità meta niġu għal deċiżjonijiet operattivi dwar politika esterna u anki il-CFSP għal dak li għandu x'jaqsam il-kriżi tal-Mali il-QMV fil-Konsill allura tkun ideja tajba. Nisħa u koll eh, il-fat illi anki jekk il-EEAS mandiċ l-intenzjoni illi tiħu servizzi nazzjonali diplomatiċi xorta waħda l-EAS e topera fiħdan kuntast fejn fuq livell nazzjonali qegħdin naraw e, nuqqasijiet fil-budget li jaffetwaw il-missjonijiet diplomatiċi. Grazzi ħafna kellim li jmiss minuta. L-Onorevoli Kreis Dorfler, grazzi ħafna, President. Aħna għanna dan il-rapport ta' nofs terminu biex naraw li ma strutturi ħadmu tajjeb dawn is-snin u fejn nistgħu ntejbu l-affarijiet. Kenna ħafna kriżi esterni eh, dawn l-aħħar snin u allura issa wasal il-waqt li naraw li konna tmexxija eh, tajba u soda jekk ikonna u kol politika barranija ta' sigurta li ta' sew set ħarisna kif suppost. Barnessa Ashton, naħseb inti tista' tisfrutta aħjar l-rwol tijak pala Fiċi President tal-Kommissjoni u anki allura membru tal-istess Kommissjoni. Aħna napoġġawk, u se napoġġawk u nemnu illi tmexxija aktar b'saħħitha minn naħa tiegħek itfisser li jkollna aktar effiċenza fih dan il-EAS għal dak li naxxaqsam il-politika barranija għanna l-importanza tal-politika tal-viċinat bħala parti mill-metodu komunitarju. Il-politika tal-viċinat mandiċ tirrikjedi strutturi intergovernattivi jew tkun sottomessa din il-ħaġa. Nifirħulek għal xolok, inti għandek personal eccellenti u nixtieq nifraħlek mod partikolari u anki li l-kollega tijak eh, fuq il-xolluk tijak għalix għamel xol tajjeb ħafna. Grazzi ħafna. Għanna l-Onorevoli Gianna Kuwis, minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Veru, il-ħolqien tal-EEAS ta' diversi riżultati pozittivi. Nifraħ lil Baronessa Ashton għall isforzi li saru Għaliex? dana ma kienx kompitu faċli, iżda wara il-ħidma tal-servizz naħseb li nistaw issa naċċettaw li jemżon xi bidliet. Ġifiri, il-ġerarkija kif propost mill-Parlament għanda tinbidel, neħtieġu implementazzjoni aħjar jider illi għanna ħafna uffiċjali tal-livell oli u ħafna drabi m'għandniex il-koordinazzjoni fl-isforzi. Sforzi jsiru mill-Kummissjoni u mis-Servizz tal-Azzjoni Esterna. M'hemmx biżejjed koordinazzjoni bejn it-tnejn. Jiena eh, naħseb illi jek nagħmlu sforz biex ikonna aktar nisa eh, fil-servizz għalix għaliex nafu li damu mhumiex rappreżentati biżejjed u naħseb illi għanna jkonna bazi u koll għal dak li għandu xjaqsam eh, aspetti eh, ta' difiza anki fi Brussel. Bekk l-azzjoni esterna tkun tista tkun imbagħad aktar effiċenti tieħu reazzjoni aktar bla dewmien u allura President jiena naħseb li għanna nirrikonoxxu l-isforzi li saru. L-isforzi li qegħdin isiru bħalissa u għabbażi ta' tali sforzi nixtiequ li jkollna bidliet aktar sostanzjali. U għalhekk il-EAS tkun tista' tikkoordina aħjar xola u turi riżultati b'mod ċar. Għaliex l-Unjoni għandha jkollha isem eh, f'pajjiżi oħra, isem li forsi għalissa qatt m'għandniex. U allura riżultati mhumiex proporzjonali mal-isforzi li jsiru. Bek neħtieġu situazzjoni fejn nippromovu l-approċ. Grazzi ħafna Minuta, l-Onorevoli Cortes Lastra. Grazzi ħafna President. Jiena nifraħ l viċi President tal-Kummissjoni, rappresentant Oli, għad diplomazija ċellenti li hija wetqet fisem l-Unjoni Ewropea fiħdan il-EAS. Jiena wkoll xtaqt ninnota illi għalkemm l-organizzazzjoni hija waħda ġdida eh, dana jirrefletti ċertu elementi fiħdan l-istess eh, servizz. Il-rappresent għan nishtiq u għan nitu pjaċir li il-rappresentant għoli tiġi għonek tindirizzata, tindirizzana darbtejn fis-sena. Nittama li nkunu pozizjoni li nevalwaw ehm, l-element ta' diplomazija għal dak li għandu xaqsa mitfittxija ta' programmar u aħjar. Nitlob il ias u l-Komissjoni illi minkejja l-problemi tal-bidu illi issa jaslu għal aktar koordinazzjoni bejn il-politika barranija u l-politika ta' svilupp fih dan il-program li miss. U għam il-bżon illi nipruvaw nizguraw bilanċ tajjeb ta' sessi u ta' pajizi fl-istruttura. Grazzi l-onorevoli Kukan issa għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Il-EEAS għandu ikkun pilastru sot tal-politika barranija tal-Ewropa. Bekk neħtieġu nużaw aħjar il-fondi li għanna dispożizzjoni tagħna. Din hija struttura ġdida huwa x-xogħol ċertament għadu qed eh, isir. Rajna riżultati pożittivi, iżda hemm xi nuqqasijiet li rridu nindirizzaw. Neħtieġu EEAS b'saħħtu effiċenti li tmexxija politika b'saħħitha. Ir-relazzjonijiet esterni u l-politika tal-viċinat huma loqsma fejn l-Unjoni jista' jkollha rwol importanti biex niksbu dana kollu neħtieġu nirreaġixxu bleħen wieħed b'saħħtu li jiġi rispettat. Umbagħad l-istruttura teħtieġ illi Stati appoġġ l-implementazzjoni tal-politika barranija. Bekk għandna nużaw il-possibiltajiet li għandna qudiemna ma nirrepetux il-ħidma tagħna il-ministri barranin ukoll għandhom ikollhom rwol li jgħinu il-politika barranija tal-Unjoni. Umbagħad neħtieġu EEAS trasparenti. Il-Parlament Ewropew u l-opinjoni eh, tiegħu għandhom jittieħdu b'aktar importanza meta jkun hemm deċiżjonijiet xi jittieħdu u b'dana biex jgħin il-leġitimità tal-attivitajiet tagħkom biex Bekness u aqreb lejn iċ-ċittadini. Biex nagħlaq nixtieq ukoll nindika il-bilanċ ġeografiku, l-importanza ta' dan fil-EAS u anki dwar il-potenzjal ta' reprezentanti minn pajzi stati membri ġodda. Grazzi ħafna u ta' nofs l-viċi president l eh, revoli Karas. Signuri, meta aħna nitolbu li ċittadini għajdunna xistennew mill-Unjoni Ewropea, huma jixtiequ politika barranija komuni immaġini ċara, tmexxija ċara, meta naraw il-konsekwenzi tal-iżvilupp għal dan il-kontinent, aħna eh, najdu illi u nafu illi l-Unjoni Ewropea titkellem fisem il-kontinent fid-dinja u hekk għandu jkun. Dana huwa biss possibbli jekk aħna ikonna politika esterna illi tiġi segwita mill-EAS. Għatem ħafna xogħol xi jsir għaliex għadna fil-bidu ta' dan il-proċess. Hemm xi elementi li forsi mhux qed jaħdmu kif suppost għaliex kien hemm sim ta' responsabiltajiet bejn il-EAS u l-Kummissjoni u l-Istati Membri. U il-fatt illi dana kollu inqasam dan il-mod ħolo ineffiċenzi. Issa wasal il-waqt illi narfu dan il-fatt ukoll. Ingrid Gressle ipproduċiet pjan għal personal f'dan id-dokument li għandi qoddimi u dana juri kemm huwa diffiċli illi wieħed tassew eh, jagħmel ġestjoni sewwa ta' struttura u hemm ukoll elementi differenti brabta ma' li ma' partijiet tal-Ewropa il-persuni li jaħdmu hemmhekk huma ġejjin fost l-oħrajn. Issa, inti taf illi bżonn il-noħol u IES kif suppost. Iżda irridu neħu ineffiċenzi li joħorġu minn dawn il-simiet eh, asmit li naraw. Grazzi l'onorevole onorevoli Vajdere. Darāmā, lai tas tiešām. Grazzi, President. Sam il bidu tal-IAS inkisbu ħafna rezultati, iżda fadal ħafna xi jsir il-bilanċ ġeografiku fiħtan it-mexxija tas-servizz huwa importanti. U importanti wkoll niżguraw li l-personal il-ġdid jiġi mill-pajjiżi il-ġodda. Il-kriterji ewlenin eh, għandu eh, tal-għażla ta' dan il-personal għandu jkun ċertament dan il-punt. U kif ukoll il-ġestjoni tal-istaff ukoll eh, irid ikun tal-livell li jinkludi ċertu kwalifiċi. Jiena rajt illi ambasċaturi ħafna drabi ma jistax jikkomunikaw fil-lingwa tal-pajis fejn huma jiġu mibalta. Per eżempju, l-intermission lejn Moska Emmek aħna provajna namlu kuntat mal-kontraparti tagħna iżda kien hemm nuqqas ta' arfin tal-lingwa li kienet problema. il-rappresentanti mill-Istati Baltiċi. jistaw u kol jaħdmu f'dawn l-uffiċi ta' rappresentanza biex nuru li edin edwazzjoni. Nishtiq nitlob l-rappresentanta Olja biex twaqqaf rappresentanza fit turkmenistan Ċertament dan huwa pajjiż importanti mhux biss għal dak l-inċoċ risorsi naturali iżda wkoll il-lokazzjoni ġeo strateġika. Naħseb li rappreżentanza hija importanti għal pajjiżi saru kol. In External Action Service isuħ bħala akkwist kbira l-Ewropa rajna din l-istituzzjoni tissaħħaħ tmur mit-tajjeb għall aħjar minkejja d-diffikultajiet u l-ambjent ekonomiku ta' bħalissa minkejja r limitati li eeas ħadem bi sħiħ biex ikun assigurat li lkoll kemm aħna jkollna vuċi aktar b'saħħitha. permezz hekk kien u hu possibbli li l-perspettiva ewropea tinstema' b'mod aktar koerenti u effettiv fid-dinja. naturalment dejjem hemm lok għat titjib jeħtieġ li jkun hemm aktar okkażjonijiet fejn l-unjoni ewropea titkellem bleħen wieħed. dan hu l uniku mod kif l unjoni ewropea tista' tkompli tieħu l-akbar vantaġġ possibbli fid-dinja. speċifikament fuq dan ir-rapport li qegħdin niddiskutu nixtieq li nittratta punt wieħed partikolari li hu importanti ħafna għal pajjiżi malta dan hu marbut mar-reklutaġġ. waqt in-negozjati li saru fil-kunsill biex jitwaqqaf l ias malta imbuttat biex tidħol il-ħtieġa dwar l-istaff tal ias u nikkwota li jkun hemm preżenza sinifikanti ta' ċittadini minn kull stat membru filwaqt li nirrikonoxxi l-isforzi li saru sa issa nixtieq li nara li din il kundizzjoni tiġi implementata aktar u b'mod aħjar fis-snin li ġejjin. f'dan is-sens jiena nilqa b'sodisfazzjon il-paragrafu numru erbgħin tar-rakkomandazzjoni biex tittieħed l-azzjoni kollha meħtieġa biex tiġi indirizzata r-rappreżentanza ġeografika fil-livelli għolja u fil gradi u l-pożizzjonijiet l oħra kollha b'dan il mod inkunu verament qiegħed jindirizzat l isbilanċ li hemm u barra minn hekk iktar uffiċjali u stati membri jkunu jistgħu jqisu l eeas bħala tagħhom. dan ikun ta' ġid għal kulħadd. naddu għall proċedura catch the eye seba' kollegi jixtiequ jitkellmu Tistaw titkellmu ma tiduzzomu mal-ħin. L-ewwel net naddi il-kelma lill-kollega Korhola. Kuulu niiden meppien joukkoon, joiden mielestä tarvitsemme voimakkaan. Grazzi, jina naqbel ma dawk l-MEPs illi jgħidu illi għanna bżon politika barranija aktar b'saħħita tal-IAS e hija parti importanti sabiex aħna dan niksbuh sabiex aħna nieħdu ħsieb l-interessi ta' ċittadini tagħna fid-dinja u importanti illi kollega fakkarna dwar il-persegwitazzjoni tal-Kristjani li jejes hija struttura ibrida. U diffiċli namlu xi evalwazzjonijiet fuqha u ma nistgħux nistennew mirakli wara tliet snin iżda reazzjoni għal kriżi tagħna kienet reazzjoni bil-mod minħabba il-burokrazija hemm bosta livelli ta' teħid ta' deċiżjonijiet rebbi arbija u l-Mali huma eżempji tajba ta' dan imma jiena sodisfatta li jest ħadet it-talimit tagħha u bħala istituzzjoni saret aktar qrib għal ċittadini ta' pajjiżi terzi. Il-ġimgħa l-oħra ir-rappreżentant tal IAS għat-Turkija il-taqama rappreżentanti ta' żgħażagħ fit-Turkija. Għal daqstant, ir-rekwiżiti demokratiċi tal IAS għandhom jittieħdu bis-serjetà jiena dan diġajettu jettu is-sena l-oħra l-Onorevoli Gressler. möchte darauf hinweisen, dass der Weg für den Europäischen Auswärtigen Dienst noch sehr weit ist. Ich möchte nur einige Fragen stellen, nämlich... Jena nishtiq nejt illi fadlinna ħafna xnaqtfu sabiex ikonna jes effettiva. Forsi nishtiq nistaqsi xi mistoqsijiet għalix waqaftu din it-tip ta' organizzazzjoni ta' struttura Jiena ma naħsibx illi teżisti istituzzjoni oħra li għandha karigi daqshekk jien daqs li jgħis jina qed nieħu gost illi qed nisma' li tixtiequ tnaqsu dawn dan in-numru ta' karigi. U xinajdu dwar l-invijati speċjali, l-invijat speċjali, xinu rwol tal-invijat speċjali, xin is-situazzjoni budgetarja, xinu huma il riżultati u għalli xadu jeżisti l-invijat speċjali. Forsi għajer ikonna delegazzjonijiet aktar imsaħħa, u importanti li aħna nġildu l-kol flimkien sabiex ikonna l-istess livell ikun aktar xira kieku ninsaħħu s servistazzjoni esterna għaliex minnu jibbenefika kulħadd u koll eh, jibbenefikaw il-kontribwenti issa il-kollega għal Burakix. Signora President, il-proposta tar-rapport prova taġġorna il servizz u toħolqu toħloq organizzazzjoni politika militari b'aktar saħħa sabiex l-Unjoni Ewropea tintervjeni fuq livell internazzjonali. Politika esterna tal-Unjoni Ewropea tkun aktar aggressiva. U ikolla natura aktar militari l-aġġornament tal-servizz ifisser illi jkun hemm kwartieri ġenerali permanenti għal operazzjonijiet ta' politika komuni u ta' sigurtà jiġu gruppi ta' battalja dawn mhux ser iżidu teħid eh, żmien li fih jittieħdu deċiżjonijiet imma ser kun hemm struttura militari għall-interventi bekk hemm sforz sabiex nintervjenu fil-politika tal-istati membri u dan is-servizz ser jaħdem u ser ikun ikkontrollat u hemm talba illi l-Parlament suppost jista' jikkontrolla l-azzjoni tas-servizz iżda dan mhuwiex minnu huma jridu jagħtu kopertura demokratika lill interventi militari tal-Unjoni Ewropea madwar id-dinja grazzi tassew il-kollega Melzer. Kolleg Melzer. Kollega Melzer. Frau Präsidentin, welche Vision haben denn die Grazie tassew, Signora President. Il aħna għanna din il-vizjoni tal-Unjoni Ewropea, aħna rridu niċċentralizzaw l-istruttura illi qed kompli teżerċita s seta ċentralizzata tagħha fuq l-Istati membri jew inkella rridu li l-affarijiet isiru bil-kontra Unjoni Esterna li hija federali b'mod estern hija b'saħħitha u tista' tirrappreżenta l-interessi tad-dinejn żgur li jekk irridu dan tal-aħħar din hija Ewropa illi għandha politika Ewropea barranija b'saħħitha iżda bħalissa qegħdin naraw illi għandna strateġija doppja stramba. Għandna s-setat veterani Ewropej li kbar setat li jsegwu l-politika tagħhom fl-istess waqt għandna l-Unjoni Ewropea li jabħal nanu illi m'għandux saħħa u ma jistax jagħmel dak illi jrid. Dan irridu nibdluh irneħtieġu li EJS e biex dan isir iżda l-ewwel qabel kollox iridu politika barranija illi tagħmel sens. Kollega li Grazzi, Signora President. Europejski Służby Działań Zewnętrznych. Il-funzjonament u l-Organizzazzjoni ta' Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna inħolo fi żmien meta kien hemm bilanċar tas-setat fost l-Istati Membri il-Kunsill u l-Kommissjoni. Bekk kif għal sur Gualtieri kienem dan eh, tħassib. Stat ta' tħassib fost istituzzjonijiet kien perjodu ta' avveniment importanti, pal per eżempju r-rebbi arbija, istituzzjonijiet ġodda, l-ombudsman għadrittijiet tal-bniedem. U il-rappresentant o li kienet qed titkellem dwar xi ħadd illi jista' jkun il-viċi tagħha. Jiena naħseb illi Aħna għanna dawn ir-regoli tajbin ta' kooperazzjoni mal komissari illi huma responsabbli għal kwistjonijiet bħal dawn bħal l-iżvilupp u l-politika tal-għajnuna umanitarja iżda xaġa tajba wkoll illi kummissarji oħra huma u wkoll f'dan il-proċess għaliex illum il-politika barranija miex biz dwar lajnuna u negozjati imma wkoll dwar l-ekonomija iva il-ministri mill-istati membri għandhom potenzjal illi nistgħu nisfruttawh u għandna nisfruttawh dan il-potenzjal. L-aħħar element il-bilanċ ġeografiku fis-servizz kelmet dwar l-Baronessa Ashton meta hija kienet qed issemmi l-influenza pożittiva ta' diplomatiċi mill-istati membri l-ġodda u jiena nixtieq li dan il-bilanċ insibuh jinkiseb. Il-kollega Sinclair l-aħħar kelliema. Grazzi, Senjora President. Ħafna mill-kollegi tiegħi llum hawnhekk talbu għal leħen wieħed tal-Unjoni Ewropea. U kien hemm nitkellem dwar ambaxxati u mhux kapijiet ta' delegazzjonijiet. Iżda biex dan isir għandna bżonn xi tip ta' federaliżmu. U l-Unjoni Ewropea m'għandax, m'għandix mandat għal dan. U bekk fil-fema tiegħi li ES hija fundamental, hija għandha falliment għandha djufija fundamentali. Is-Sinjura e, Eshtin ma tistax titkellem għas 27 pajjiż. Iżda hija qed tikkawża problemi tagħha stess. Ija ridet tgħaddi trattat ta' Lisbona u qalet li ma kienx hemm bidla fundamentali fis-setat imma hawnhekk issa qed tixtieq aktar seta' u għalek, baronessa Eshtin, xrittej dak iż-żmien, ma tistax tieħu żewġ affarijiet hawnhekk, L-aħħar punt, mistoqsija speċifika li nixtieq tweġibni illum. Kat li ma' kapaċità baronessa Ashton, inti kont fil-finali tal-partita ta' Champions League din is-sena. Um, Vice President, High Representative, the floor is yours. Il-Viċi rappresentant, il viċi President, jiena kont qed nirrappreżenta il-UEFA. Għalhekk kont hemmhekk Nishtiq nirringrazzjakom tal-kontribuzzjonijiet tagħkom jingħad li kienet se tkun diskussjoni mqanqela u hekk kienet jiena grata għal kummenti kollha tagħkom kemm jekk taqblu ma dak li qed nagħmlu kemm jekk ma taqblux. Huwa importanti illi jinstemaw lil ħna kollha hawnhekk f'dan il-Parlament. Nixtieq naqbad ma xi kwistjonijiet li ġew imqajma u nipprova nindirizzhom aħna ovvjament ser narġaw nitkellmu dwar dawn il-kwistjonijiet meta aħna nippubblikaw ir-reviżjoni. Jiena nixtieq nindirizza xi suġġetti wieħed wara liħor l-ewwel nedwar kif naħdmu mal-istati membri. Kif qed fil-kummenti ta' ftuħ tiegħi? izbona ħalla l-Kunsill il-natura intergovernativa unek ta' dak li qed nagħmlu il-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Iżvilupp huma ħerqana illi isibu fema komuni u mhux il-lowest common denominator imma l-highest common factor. U anke meta dan ikun diffiċli u meta aħna ma jkunx ftehim jiena nista' nassigurakom illi il-mod ta' kif is-27 stat membru jinteraġixxu bejniethom huwa mod tassew sew ta' valur u dibattitu illi jiprofa isib soluzzjonijiet dan huwa minnu kol għatnax il-sija li aħna għattajna sabiex insibu ftejjim dwar l-embargo ta' Sirja. Issa dwar jekk il-parlamenti tal-istati membri għandhom xi kollhom rwol, kull presidenza li niltaqa' magħha rappreżentanti minn kull 27 eh, parlament tal-istati membri huma seduta ta' ftuħ tal-konferenza tagħhom dejjem l flimkien miegħi ikon opportunità għal dibattitu forsi mhux biżejjed imma part importanti mill-ħidma tiegħi. U dwar kif naħdmu mal-Istati Membri b'mod speċifiku, nata l-eżempju ta' dak illi ġara meta ġew maħtuva il-vitmi fil-Jemen. Jiena tkellimt mal-President fil-koordinazzjoni u dan huwa minnu għal kull vittma taħtif ta' kull stat membru madwar id-dinja jekk aħna niġu mitluba sabiex ngħinu hekk nagħmlu. Nixtieq insemma wkoll xi ħaġa oħra il-Ministri tal-Affarijiet Barranin jaħdmu jitfit mod ta' sew tajjeb u ma jikollaboraw fil-vjaġġi jagħmlu affarijiet fisem l-Unjoni u fisem l-Istat Membru tagħhom William jamħejk Kalbilt. Dan l-aħħar għamlu vjaġġ importanti flimkien illi kien ta' falur kbir. Nixtieq nitkellem dwar kwistjoni tal-viċijiet għaliex ħafna minnkom qalu li huwa impossibbli u biex xira qalu hekk illi jiena nkun faktar minn banda waħda fl-istess eh, ġurnata jiena niftakar illi darba minnhom kont eh, f'ħames pajjiżi f'ġurnata u ġejt kritikata għaliex ma kontx f'sitta f'sitt pajjiżi. Meta ħloqna dan kollu laqat ta' strateġija illi kienu jeżistu qabel baqgħu hemmhekk. Il-kunsilli ta' assoċjazzjoni, il-modi differenti illi aħna konna bnejna flimkien komplew jiena kelli mmexxi tlett kunsilli mhux wieħed fost l-oħrajn u bekk il-presidenza li timbidel kull sitt xhur irnexxiela tagħmel ħafna ħidma kif għamel Stefan Fule jiena naħdem fil-qrib miegħu wkoll il-kummissarji l-oħra illi kienu lesti illi jirrappreżentawni fl-Unjoni b'modi differenti u koll il-Ministri tal-Affarijiet Barranin mhix ħaġa mhux tas-soltu li jkun hemm Ministru illi jagħmel stqarrija fisem pajjiżu u koll fl-istess waqt fisem l-Unjoni Ewropea dan użu tajjeb ta' riżorsi illi aħna. U ja xi ħaġa li na nirrakkomandaħilkom irridu tibattitu dwar x'tip tarwa ser ikun hemm fil-ġejjin hekk kux ser ikun hemm persuna waħda jekk intom ser iżommu id-domandi illi għandkom. Jiena nemmen illi l-kwistjoni dwar kif aħna naħdmu f'rigward tal-ġestjoni ta' maniġar tal-kriżi għandha taqa' taħdin l-umbrella ta' approċċ komprensiv kif nużaw l-abiltajiet ta' medjazzjoni tagħna fost l-oħrajn. U importanti immens illi aħna dan namluħ b'mod effettiv. U iva irridu nindirizzaw sabiex niżguraw illi kollox jaħdem ħarir. Hemm strutturi differenti, strutturi illi uritnihom u ma nistax forsi nibdilhom imma bla poċ tagħkom nista' u wkoll bl-appoġġ tal-Istati Membri. Bistess istess mod meta aħna naħsbu dwar il-ħidma li nagħmlu dwar id-diffiża u l-missjoni tas CSDP, iva, irridu naġluħ il-proċess, naqbel ma'kom. Il-proċess idu mwis mżon ta' wis kumitati li jieħdu deċiżjonijiet dawn huma deċiżjonijiet importanti, mhux qed nipprova ngħid li mhumiex deċiżjonijiet tal-istati membri, imma ma naħsibx li għandhom għalfejn għaddu minn dawn il-proċeduri kollha. Xi ħaġa li jiena daħħalt kienet l-exit strategies tal-missjonijiet tagħna ċaġa tassew importanti, meta aħna niddependu fuq il-Kommissjoni għal din it-tip ta' ħidma, aħna irridu naraw regolamenti li għanna u hawnhekk neħtieġ lajnuna tagħkom għaliex uħud minnhom l bidla. Dawn ma jistgħux isiru billi l-istituzzjonijiet jaqblu, imma xi birridu nibdlu l-leġislazzjonijiet u rridu naġlu u dan mhux ser isir anke jekk nixtiequ illi jsir, isir għaliex irriduh illi jsir dwar l-ambasċati u delegazzjonijiet il-Renjoniet qed jiftaħ ambasċati William Hake ta' sewwa kburi u fismu nixtieq ngħidilkom illi qed jiftu l-ambasċati mhux qed jgħalqu l-bibin tagħhom. Kien hemm mistoqsija li saret dwar il-Barbados u Panama. Il-Barbados ikollu reklamar ħażin ħafna minħabba bosta raġunijiet. Se ngħidilkom x'inhu Barbados. Huwa ħab tajnuna reġjonali hemm 44 personal illi minnhom tlieta ġejjin mis-Servizz Ewropew Tazzjoni Esterna, sitta mill-Kummissjoni u 35 huma huwa personal lokali u sabiex waslu lajnuna għal 10 pajjiżi u territorji minn Antigua, Barbados, Dominika, Kitsen Nevis, Grenados, St. Lucia fost l-oħrajn huma responsabbli għal 250 miljun euro fajnuna li dawk il-pajjiżi kollha. Iżda flok ikonna 10 pajjiżi differenti b'10 burokrasiji differenti, aħna poġġejnihom kollha hemmhekk. U hemm tlieta biss eh, personal, tliet personal tal-IES. Iva, naqbel irdu niftħu fil-Panama, Turkmenistan u fil pija tal-Golf. Naqbel illi dan għandna nagħmluh fl-aħjar waqt, imma neħtiġu ir-riżorsi biex dan isir Aħna fil-Libja ftaħna, ftaħna fil-Mjanmar ukoll u provajna nwieġbu għal bidliet drammatiċi billi nibatu lin nies fuq il-post illi jkunu jistgħu jibqgħu hemmhekk. Iżda din hija sfida minna nnifisha. Dwar il-personal ovvjament fadlina ħafna x'naqtfu. Aħna ftakru iwritna ħafna mill-personal, personal ġew minn istituzzjonijiet oħra. Għalhekk il-ġeneru tagħhom, l-isfond tagħhom ġi aħna uritnieħ u li nibdlu dan f'kull tip ta' organizzazzjoni jieħu il-ħin tiegħu irridu naħdmu fuq il-proċess illi jippermettilna sabiex jaslu aktar nies provajt indaħal aktar nisa fis-servizz jiena sodisfatta illi għandna numru mhux ħażin u rridu nżommu qudiem għajnejna li fis-servizzi nazzjonali diplomatiċi ma tantx hemm nisa involuti fil-politika esterna, iżda irridu nsolvu uħut mill-iskil illi hemm u aħna dan qegħdin indirizzaw qegħdin nibatu lil persuni jitkellmu fl-bliet kapitali fejn m'hemmx biżejjed rappreżentanza, kif nistgħu nżidu rappreżentanza? Għadda ma rridx nagħmel kwotas. Jien nixtieq nitkellem dwar il-mertu. Kull persuna jafu, jaqtaf illi huma għandhom dak l impjieg għaliex huma għaliex aħna naħsbu li huma l-aħjar persuna li jistgħu jirrappreżentaw lill-Unjoni. Naqbel ukoll dwar ir-regoli, regolamenti l-oħra iżda f'rigward tal-struttura tal-vakanzi naraw illi dawn il-persuni kolom bżonn ta' aktar ħin frank. Imma huma hekk draw biex nibdlu is-sistema irridu nibdlu r-regolament u għalhekk neħtieġ lilkom. U dan japplika l-affarijiet oħra wkoll. Jina minix kontra dawn il-bidliet imma intom tafu u jien naf illi hemm bżonn is-sem tal-oħrajn sabiex jiġu mresqa proposti u sabiex naqblu illi navanzaw hawnhekk u hemm bżonn ta' appoġġ min-naħa tagħkom u għalhekk il-proposti dwar kif nibdlu dawn l-affarijiet ġew imresqa mid-delegazzjonijiet nifisom jiena tlabtom permess tal-burora ta' rappreżentanza tagħhom sabiex jagħtina l-idejat tagħhom dwar x'għandna nagħmlu u kif għandna nġibu ruħna. Jiena kont qed nara wkoll nistgħu nagħmlu f'termini ta' tnaqqis ta' karigi, ta' livelloli, il ħol inta servizz fil-bidu kien struttura li aħna ridna sabiex l-affarijiet jirrankaw. Issa rridu narġgħu nindirizzaw il-proposta li naqsu ħames AD 16 u 9 AD 15 fil-pjan ta' sena d-dieħla jiena proponejt li l-istati membri suġġeriment dwar dak li aħna għandna nagħmlu dwar rappreżentanti speċjali naraw il-mandati tagħhom, naraw iċ-ċifri, n-numri, u kol naraw kif jistaw jiġu integrati aħjar fis-servizz. U element importanti illi aħna għanna disponibli sabiex nidġildu situazzjonijiet imwera ta' kriżijiet fejn ikollok bżon xaħat li mux ibbażat f'post partikolari ma jkun jista' jmur minn naħa l-oħra u xi drabi li rridu mesu l qoddim kwistjonijiet fejn neħtieġu taħlita ta' kapijiet ta' delegazzjoni u burop eh, u rappreżentanzi speċjali bħal pajjiżi bħal Afganistan u għalhekk irridu naraw kif nistgħu nintegraw dan. Iżda memħat aktar impenjat minni, emnuni, imma dan ser namlu b'mod sabiex ikompli jizviluppa. Bat il-kwistjoni tal-Viċi President naqbel, jiena tkellimt mal-President Barroso dwar dan zaw l-aħħar xhur, aħna naqblu rridu namlu iktar sabiex dan niżviluppaw, jiena fil-kummenti ta' ftuħ tiegħi tajt eżempju tajba ħafna ta' kif aħna naħdmu it fit ma' kummissarju, kummissarji differenti dwar kwistjonijiet differenti. Il-ġimgħa l-oħra ntqajna sabiex nitkellmu mal-kummissarju dwar is-Sirja u ser niltaqgħu ukoll sabiex nitkellmu dwar id difiża imma hemm ħafna okkażjonijiet oħra fejn dan nistgħu nagħmluh. Il-President u jien aħna impenjati sabiex dan jaħdem mod aktar effettiv. Onorevoli membri, grazzi għal darbohra għal dan id-dibattitu. Jiena dejjem għat illi għadna jisna għadin niprofaw intajru plan imma rridu namlu l-ġujien aħdan l plan. Rajna bosta personal illi ġew minn postijiet differenti fi Brussel u tlabnihom sabiex jagħmlu xi ħaġa ġdida, jibdew mill-baħ. U tajnihom responsabiltajiet ġodda mingħajr ir-riżorsi illi setet tatijom din lajnuna addizjonali ftakru f'postijiet bħal New York fejn hemm presidenza fejn meta rajna l-presidenza rotatorja kellna bżonn ta' aktar minn 20 persuna. Aħna dan ma stajniex nagħmluh u bekk ipprovajna nagħmlu affarijiet effiċenti kemm jista' jkun. Iżda l-ambizzjoni tiegħi kienet illi nagħmlu s-sisin qed li kelli tliet prioritajiet kunu relevanti fil-viċinat tagħna, niżviluppaw il-konnessjoni strateġiċi tagħna hekk minna. U koll nibdew il-bidu ta' servizz illi jiena u intom nittama illi nkunu l-kol gburin bih u bla poċ ta'kom jiena ser intem il-mandat tiegħi u sar naddi xi ħaġa il-bidu ta' xi ħaġa lil ħattijħor il-bidu ta' xi ħaġa li tassew tista' tkun importanti għall-Ewropa. Grazzi. And first, uh, Elmar. Grazzi ħafna sar rapporters, issa jemis Elma Brock. Signora President, Vice President, Signori, Jiena naħseb li l-Parlament Ewropew werra ir-rida tiegħu sabiex itib li jess aħna konna kostruttivi fuq e, il-bini ta' dan is-servizz dan kien ċar għal dan id-dibattitu u fil-kummenti tiegħek jiena ma stennejx li kont se twieġeb mod kontraprensiva l-affarijiet kollha. Naħseb li għandna ħafna opportunitajiet sabiex nitkellmu fuq il-progress Mbagħad fi tmiem eh, id-diskors tiegħek inti tkellimt dwar ir regolamenti l-istqarrijiet finanzjarji importanti li dawn it-tebdil li tisiru għalli bekk intejbu l-effettività tal-IAS. Importanti wkoll li nassiguraw li l-istati membri jieħdu valur mill-IAS. Il-pajs li iktar nafjena jista' jiġi akkużat li forsi ħafna kargi importanti. Bidu nistudjawhom dawn għax hemm il-possibilità wkoll li l-istati membri jkunu jistgħu jiffrankaw il-flus u għandna nagħmluh dan jekk hemm possibilità li nagħmluh dwar ir-rappreżentanti jiena naqbel ma dak li intiet imma għandna bżonn nistudjaw mezzi kif nistgħu nsaħħu dan ir-rol u jiena wkoll ħerqan li jkolli dibattitu Bixxur li ġejjin u jiena naħseb li rridu aħna nużaw dawn l-aħħar 12 xar tal-Parlament Ewropew sabiex ngħaddu eh, nagħmlu progress. Is-Sur Goltieri, grazzi ħafna. Iva dan id-dibattitu wera jiena naħseb li hemm ehm, ftehim eh, wiesa fil-Parlament Ewropew fuq ir-rapport tagħna u jiena kelli l-unur ukoll nisma' mingħand l-Onorevoli Tanok ir-rikonoxximent u l-importanza kemm dan is-servizz huwa utli u dan wera ukoll li hemm ftehim kemm bejn il-Parlament u mija u Barnes Ashton. Id-diskors kien eċċellenti u danna eh, mux tajjeb il-diskors li inti għamilt, ma kienx tajjeb bis minħabba l-fat li rikonoxxejt il-wol importanti tal-parlament, ma tkellimt dwar il-futur, il-potenzjal, il-mandat tal-IES li naqblu ma kommi firmija, specialment fuq il-sfida li l-approċ komprensiv jati u fuq il-ħila li nikordinaw bi sinerġija strumenti differenti u l-Europa dana eh, tużom dawn sabiex l-azzjoni esterna issir effiċenti. U jekk il-kooperazzjoni tajba mal-Kummissjoni li inti fakkartna dwar eh, dawn dina jirrel ta' nixtiqu ntennu hawnhekk li importanti li dawn l-affarijiet ikunu eh, ħafna affarijiet ikunu jistgħu jsiru. Għatem lokat titjib u jiena nixtieq nirringrazzja kemm lilek kif ukoll it-tim tiegħek il-ħaddiema tal-IAS u nixtieq nibda bi Pierre Vimon dwar l-impen, il-riżultat u il-disponibilità tagħhom tiegħek viżavi dan il-Parlament. Grazie. Grazie tassew. Mela, din is-sessjoni nistgħu ngħidu li dan id-diskors inala u Il-votazzjoni se ssir għada f'nofsinhar l issa nistgħu ngħadu għal punt li jmiss fuq l agenda